tijak u nispera li set tibqa organizzat kif intu rejtna li kapaċi ta' għamil l-lum. Grazie ħafna. Grazzi signora. Giorgieva. Jina Nispera li l-xol bejn il-Parlament u l-Kommissjoni imur tajjeb l-kooperazzjoni l-lum kienet waħda veru eżemplar, nispera li nistaw nibnu fuqa, nirringrazzja l-kulħat, kull min tassem, rezoluzzjoni fuq il-taħriċ legali u bekk nal u dan il-punt fuq l-agenda, il-votazzjoni sirada. il-lejl it-tajjeb u nerġaw niltaqaw għada il-ħamis 17 ta' ġunju mid-disa sassija